President qed jgħid le għall-emendi wieħed u tnejn. Iżda minna l-oħra jista' jaċċetta l-emenda tlieta tal-Onorevoli Gozes. Um, on behalf of Fisem il-ħodor l-Onorevoli Filip Lambert.